u għalhekk jiena ħerqan sabiex ikollna eh, approċċ iktar kooperattiv u iktar eh, oh, proattiv bejn il-Parlament eh, u bejn il-Parlament u l-Istati membri. Sinjura Mogherini, inti faħħart ħafna lill-istrateġija globali tal-Unjoni Ewropea u għalhekk skużani jekk forsi ħanresaq xi kritika Il-strategija globali tal-Unjoni Ewropea rajna fil-website tal-EEAS illi għandha tkun ta' boxla għall-azzjoni f'dawn iż-żminijiet diffiċli dik hija kwotazzjoni. E, imma jiena mek nistaqsi. Hija strateġija globali mingħajr ġeografija. Kif jista' jkollok strateġija globali mingħajr l ġeografija Ma twiġibx għall mistoqsija illi liema huma politiki eh, huma l-aktar importanti u li għandhom jieħdu priorità. U allura naħseb f'dak il-rigward l-istrateġija mhijiex daqshekk strateġika. U apparti minn hekk tenfasizza l-ħtieġa li jkun hemm prevenzjoni u l-stabilizzazzjoni, imma meta nħarsu lejn l-MFF eh, propost eh, għandna l-oppost. L-MFF ħajnaqqas in-nefqa li rajna fil-passat għal dawn il-lanijiet u fil-fatt ħajkun hemm 40% minn dak li kellna qabel. U allura naħseb li jekk ħa nieħdu l-istrateġija bis-serjetà, jiena naħseb li rridu nitkellmu rridu nuru bil-fatti għal dak li qed ngħidu. U naħseb ukoll irridu nitfa' aktar enfasi fuq l-urġenza klimatika illi bħalissa mhix qed ittieħed biżżejjed b'serjetà sissa. U allura qed hemm ħafna affarijiet li jridu jiġu mtejba. Grazzi. Eh, grazzi mille, vi ricordo Grazzi ħafna. Ekk ġobkom rispettaw il-ħin li għandkom allokat. L-Oliver Marjani grupp ta' identità u demokrazija fil-kuntest ta' Ewropa tan-nazzjonijiet xtiequ li nazzjonijiet soverani joħolqu Ewropa politika b'saħħitha kif kif kellu f'moħħu l-ġeneral de Gaulle. Sfortunatament għandna Ewropa impotenti ta' sottomozzjoni, impotenti meta tiffaċċa t-taddida Islamista perikli tal-globalizzazzjoni tal-Istati Uniti. Hemm ċerta perikli li ma nistawx inkomplu passivi. U ma nistawx inkomplu naġixxu kontra l-interessi. Issa dwar il-ftejim ta' nukleari, nibdu alternativa dak li qed tajt l-Istati Uniti, u ftejim jista' jwassal li nkun nistgħu naħarbu. Aħna smajna dwar wedit biex ikun hemm relazzjoni ta' kummerċ differenti ma ma Għattu li Russja hija għadu strateġiku kull six xhur eh, nġeddu s-sanzjoniet imma ma ngħidux x'qed joħolqu daw is-sanzjonijiet ekonomikament u politikament l-għażla tas-Sirja pereżempju fej fej kien hemm eh, l armata ta' Franċiża qed tiġilet eh, kontra l qaida Is-soluzzjonijiet raġunevoli li setaw ġew eh, offruti mhux qed isiru għax il-proġett li għandkom huwa verżjoni lokali tal-ordni dinji ġdid li l-inna bih 30 sena. Grazzi, issa fissem il-konservativi u reformisti Ewropej, eh, l-onorevoli Weimer sal-minuta. Grazzi ħafna. Sinjura Rappresentantoli, l ebda sezzjoni wahda fil-valutazzjoni eh, tal-2019 tal-Strategija Globali huwa dedikata għall-estremizmu Islamiku. Jew kella li l-insar qegħdin jiġu persegwitati fid-dinja. Ħaġa tajb. Eh, L-imams radikali qed jihtlu eh, fl-Ewropa u jipproponu segregazzjoni. L-istrateġija għandha tiżgura l-Ewropa minn flok l-Unjoni Ewropea din fis-subija ma' pajjiżi li huma ma jgħat jagħmlu xejn meta affaċċati bl-Islamiżmu. U dan huma pajjiżi li ħafna drabi jittolleraw jew jinkoraġixxu il-prosekuzzjoni ta' tal-ninsara. L-ninsara qegħdin jiġu meqruda. Rapport fil-Renju Unit jgħid li l-Islamiżmu Islamiku qegħdin waslu għal qtil ġenosidju tal-nżari. U l-politika ta' kummerċ għandhom jiġu użati biex joqfu l-pressjoni, eh, namlu pressjoni fuq il-pajjiżi biex ma jkomplux l-oppressjoni tal-insara. Grazie ħafna. Issa, il-grupp konfederali tal- uh, xelluk maqut Ewropew u l-xelluk nordiku aħdar. L-Onorevoli Demerel, grazzi ħafna, Signori. Signora Morgan, nitkellem dwar l-istrateġija globali u taħdan kull dak li għad huwa eh, għamilt lista ta' xewqat specialment minn punt eh, ta' l-opinjoni tal-Franċiżi u tal-Ġermaniżi. Aħna mix-xelluk ma naċċettawx dak. Il-kapaċità militari t-izziduwa u li għandu nużaw eh, kummerċ biex eh, nsaħħu elementi oħra. Daw l-aħħar sina minn ħafna affarijiet PASKO mobilità militari, il-fond ta' difiża militari huma xi ftit mill-proġetti li aħna minna f'dan il-kamp. Um, biljuni ġew investiti fil-lobby tal-armamenti u fl-istess ħin għandek 130 miljun persuna affettwata mill-faqar fl-Unjoni Ewropea. Ħafna postijiet eh, eh, soffru l-faqar imma u tonfqu 13 biljun euro biex għal armamenti u drones li joqtlu. Jiena jaħna nitlobkukom jekk tridu tam xi ħaġa sigurtà għax ma tinvestux fil-miżuri eh, soċjali. Ma rridux li jkun hemm gwerra mal-Iran u għandna bżonn li jkollna diżarm. Dak hija strateġija li verament fl-interess tal-popli tal-Ewropa. Grazzi ħafna. nitlob lil kulħadd li iżom il-ħin li għandu allokat għax ma nixtiequx li ma nagħtux l-opportunità li ċerta nies ma jitkellmux. Istlunervoli Gill marġni ta' disa voti dan il-Parlament tellat eh, kandidat wieħed Ursula Van der Leyen li huwa fanetika tal-Ewropa li ġiet votija l-impjek biftejim eh, fil-wara l-kwinti eh, li l-risposta dejjem huwa iżet u iżet Europa hija miftuħa dwar ix-xewqa tagħha li tibni armata Ewropa. Ma fl-istess ħin tajt li aħna impenjati man-NATO ma li ma liema r-reja risposta, ma nistax tirrispondi li tnejn. ir renju Unit qatt manda eh, ċedi is sovrinta tagħha li tfisser ukoll il-forzi armati tagħha Boris Johnson u it toris eh, għandhom jiġu avżati. Jekk intkom eh, tatu l-Forzi Armati tana lill-Armata tal-Unjoni Ewropea, l-Armata tal-Poplu tal-Elettorat jikkastigatum eh, fil-kaxxa tal-vot. Grazzi. Grazzi ħafna. Onorevoli Svizza, għal minuta. Grazzi ħafna, signora Morgarini. Jina verament qed nħu gost li qed ikonna dan id-dibattitu fuq l-istrateġija globali li tfisser il-bidu tal-Parlament ġdid. U jina nappoġġa kwalunkwe sistema u kwalunkwe ordni ta' dinji li bbażat fuq liġi internazzjonali u rispett ta' dritti tal-bniedem u svilupp sostenibbli. L-unika konklużjoni u l sfortunatament mhijiex aħja minn dik li kienet fl-2016. Imma jekk aħna nużaw il-plattaformi multilaterali kif għadd b'dan il-ftehim aħna forsi nkun ninnex naslu għal paċi u stabilta għandna bżonn nużaw il-globali strateġiku. Strateġija globali naħseb li dan huwa importanti jista' jwaċċara riżultati, għandna bżonn iżjed kooperazzjoni, iżjed sħubija, u nafu li ċittadini jippretendu minn għandna li jkun hemm Ewropa, iżjed Ewropa, iżjed b'saħħita, Ma mhux biss iċ-ċittadini Ewropej biss, imma pija tad-dinja wkoll. Ma sfortunatament il-proġett Ewropa qed jiġi eh, mistoqsija fuq eh, u bħala risposta li kellim ta' qabel definizzjoni ta' demokrazija ġifiri, vot vuċi waħda vot wieħed Grazie ħafna Onorevoli Santos. Viċi President, aħna kellna tliet snin tal-istrateġija globali nixtieq nifraħ lis sinjura Morgarini għal riżultat. L-multilateralizmu tal-Unjoni Ewropea huwa punt qawwi u qed mis-suċċessi tal-istrateġija fis-sigurtà, fid-difiża, pesco, fil investiment fil-Ukrajna, appoġġ tal-proċess ta' paċi fil-Kolombja u oħrajn. Imma hemm aspett fejn fejn hemm lok għal titjib. Id-dimensjoni eh, interna u eksterna tal-migrazzjoni għax hemm ċerta programmi bħal eh, operazzjonijiet li saru tatu taw ċerta riżultati imma mhux kull ma kien hemm bżonn. Qed naraw nies imutu fil-frontieri tagħna għax l-istati membri mhux qegħdin jirrispettaw il-liġi tal-azil internazzjonali. Qed naraw li huma kompliċi fid-detenzjoni tal-migranti fiċ-ċentri tad-detenzjoni fil-Libja fejn huma jiġu torturati fil-Libja u jiġu sottomessi għat trattament mhux uman. L-istrateġija globali tippermettilna niżguraw li aħna jkollna Unjoni Ewropea li tirrispondi għal dak li jien qed nippretendi. Grazzi ħafna. Naddi il-kelma għall-Onorevoli Ċuċċok. Signora rappresentant nishtiq nir-ringrazzjak għal kont għawek dejjem din il-Kamra. Meta nitkellmu dwar il-strategija globali tal-Unjoni Ewropea li waslat għal ordni il-multilaterali investajt invest, kien hemm investiment għal kapital politiku importanti f'dan speċjalment il-progress fuq sigurtà u difiża tal-Ewropea. Sfortunatament qed naraw eh, konflitti f'ħafna każi ħafna każijiet u l-isforzi tagħna biex nmaslu għal paċi u sigurtà m'għandu qed ikollhom suċċess mis-Sirja, l-Libja, Venezuela tal-Iran għandna bżonn li jkun hemm konsensus adekwat biex ikonna eh, soluzzjonijiet sostenibbli. Apparti minn da, l-Unjoni Ewropea m'għandix tal-għajnejha għal dawk li għandhom il-valuri tagħna u li jixtiequ parti mill-valuri mill-familja tagħna. Pereżempju fil-Balkani tal-Ponent il-ftejn riforma ġudizzjarja fl-Albanija manna bżonn li jkun hemm miżjed biex nikkonfermaw il-perspettiva tal-Unjoni Ewropea eh, ta' dawn reġun Grazzi ħafna. <clears throat> Naddi l-kelma l unor Vriberg għal-minuta nofs. Grazzi ħafna, President. Membri. Signora, signora Morgarine, fil-arti tal-gwerra ġi miktub li tkun għaddejn mill lam mbagħad ta' fil-gwerra għandek tħares li dak u għandek tara xi wassal għal desfatta mhux il-kontenut li jiena qed inħares iżda l-implementazzjoni prattika minn mindu ddaħlet il-strateġija globali l-affarijiet qed ikunu żjed ċari inqas ċari fid-dinja u ma nafx hekk nkunux nistgħu eh, nindirizzaw l-sfidi li għandna. Eh, fl-elezzjonijiet tal-aħħar elezzjonijiet kien hemm eh, kien ċar li ħafna mill-votanti imħazbin dwar l-immigrazzjoni. Imma din l-istrateġija qed tagħmel affarijiet għar. Għalhekk aħna għandna bżonn ikun strateġija li tirrispondi malajr u li hija bbażata fuq l-interessi tal-Istati membri. U aħna għandna naħdmu maniera li jkollna relazzjonijiet ma' tur importanti bħal Russja u jkollna politika adekwata għal seklu 21. Grazzi. Għandna nisviluppaw da. Grazzi ħafna. Naddissa għall-onorevoli l istar għal-minuta. Grazzi ħafna, President, Signora Rappresentantoli, kollegi. Tlet snin wara, l-ħames prioritajiet tal-2016 għadhom validi. l sigurta tal europa eh, ġirin stabli, approċċ integrat għal konflitti ordnijiet ta' kooperazzjoni u governanza eh, globali effikaċi. Jiena ħadd gost bil-kooperazzjoni eh, fid-difiża tal-Istati membri u l-passi li ttieħdu biex aħna nkunu żejt autonomi militarment. Imma l-implementazzjoni ġenerali nistgħu ntejbuha Biex ikonna politika ta' sigurtà u ta' affarijiet barranin iżjed b'saħħet għandna bżonn ikonna politiki iżjed eh, maqudin eh, biex nifinanzjaw ukoll eh, ta' bniedem u nsaħħu l-koherenza tal-istrumenti ta' finanzjar eksterni u għandna bżonn nispostaw għal votazzjoni kwalifikata U kif nintqal dal-udu fil-dikjarazzjoni jina nishtiq nirringrazzja u koll Federica Mudari għax-xogħol li hija għamlet. <clears throat> Grazzi ħafna. l vordi benefej għal-minuta. Sinjura Viċi President, kellek xogħol importanti ħafna f'pjattaforma internazzjonali u ħafna eh, fost ħafna inċertezzi, eċċetera, u meta għanna il-deputat Prim Ministru Salvini u koll li illi huwa e, e, mdaħħal e, f'ġirja ta' flejjes minn naħa ta' Moska. Għanna u koll għanna d-difiża komuni Ewropea, il-politika tagħha u s-san qed nitolbu qed nintalbu biex namlu għażla jew li nkollna e, autonomija jew nibqgħu marbutin fuq id-difiża F'dak li ħareġ mod gravi mill-Italja dal-aħħar ma mhux biss għandna task force, għanna bżon ta' task force biex anka biex tmexxi e, inkjesta ta' dak li ġara eżatt anka fuq finanzjament moħbi li huwa li qed jingħad li għadda bejn Moska u l-Italja. Grazzi ħafna. Grazzi u wissa l-Onorevoli Ita, jekk joġbor. Merci, Monsieur le Président. Grazie ħafna, President. Senjura Rappresentantoli, la volja għamilt sforzi gbar, kien hemm suċċessi wkoll u għandna nirringrazzjaw ta' da kollu, ma da kollu il-diplomazija Ewropea qed issiba diffiċli li, li tkompli mal Eh, diplomazija nazzjonali u wkoll fl-istess ħin jkollha peace internazzjonalment dan hija problema. F'mument l-Unjoni Ewropea qiegħda f'punt li tostabbilixxi difiża komuni viżjoni komuni tal-interessi tagħna fil-park dinji. U kif għandna niffaċċaw il-teddiet li għandna qudiemna. F'dawn iċ-ċirkostanzi li b'dawn iċ-ċirkostanzi tħoss li l-amministrazzjoni li inti mexxejt man għandha l qabel kollox tistabbilixxi eżattament x'inhuma l-miri fiż-żmien medju u fit-tul politika barranija u sib ukoll il-mezzi biex ikun hemm konverġenza u tagħti l-passi li wieħed għandu bżonn jew biex jasal għal dawk il-miri. Grazzi ħafna. Naddi issa l-onorevoli Mijan No. Jiena naħseb li hemm importanza fil-Unjoni Ewropea. Qegħdin ngħixu eh, f'dinja multipolari maquda minn fija nifisa u nibżaw li ħankunu irrelevanti. Aħna għandna bżonn ukoll naħdmu ma' oħrajn. U kif inti qed tajjeb Eh, Sinjora Mogherini għandna bżonn rida politika li naħdmu flimkien, sfortunatament, l-Ewropa tbati minn frammentazzjoni u diviżjoni. Issa, dan il-proċess ta' teħid ta' deċiżjoni ehm, jagħmlu iktar kaut u aħna rridu e, għanna l-ostaklu ta' unanimità għamilna progress fil-politika tad difiża iva ħbar tajba u anka minħabba l-komplessità tal-konflitti fid-dinja u tensjonijiet li għandna issa ma nistawx sempliċement nkunu xi ħaġa bla snien, aħna rridu jkollna illi nsaħħu d-difiża id-dimensjoni ta' difiża tagħna u mhux inserħu biss fuq in-NATO. Grazzi, il-kelma issa li miss. Representative, first of all, I'd like to thank you for your... għall-impenji tiegħek, nixtieq niġbidlek l-attenzjoni għal waħda mill-punti ta' attenzjoni, iċċi per sekurta' iċ-ċibersigurtà ġiet toqgħod għada hawnhekk u ħatibqa' hawnhekk hija realtà u ta' importanza kbira ħafna li nsibu soluzzjoni għal problema ta' ċibersigurtà waqt li aħna nsibu inżommu ċiber eh, eh, l-ispazju tal-internet nżommu ħieles għanna bżon eh, kaxxa tal-odda f'dan il-rikubart imman bżon isir iżjed u nixtieq li nisħaq xi punti l-ewwel l-Unjoni Ewropea għandha bżonn tkun iktar attiva fuq livell globali u tkun fuq qudiem nett bħala vuċi fid-diskussjonijiet fuq iċ-ċiber It-tieni, l-Unjoni Ewropea għandha bżonn tkun issemma leħina iżjed fil-promozzjoni tar-regoli u ta' ċiber spazju li jkun ibbażat fuq ir-regoli, applikabilità ta' liġi internazzjonali għad-dinja tal-internet u fl-aħħar l-Unjoni Ewropea għandha tkun vokali u għandha tisma' li kulħadd u tikkopera mal-atturi kollha. Grazzi. Ajda, grazzi mille. E adesso la parola all'onorevole Pait per un minuto, please. Minuta kellim li miss. Signora Federica Mogherini, kollegi, hemm ħafna kwistjonijiet djemna li l-Unjoni Ewropea tiffaċċja fid-dinja. Il-Kunsil ta' Sigurtà ta' Nazzjoni Uniti u l-riforma tiegħu, il-klima, tibdil fil-klima, kontroll tal-armi hemm ħafna sfidi insomma. Anka fiħdan l-Unjoni Ewropea nifissa li hemm bżonn e, e, naħdmu fuqhom biex aħna nkunu set effiċjenti fir-rol tagħna. Din il-politika ta' difiża għaddit minn ħafna e, punt lati differenti mill-ewwel darba li diskutejnija. Funzjonament taħjar fondi ta' difiża, eċetera. Dan japplika wkoll la ċiber spazju u ċiber sigurtà. Sfortunatament, it-tibdil fil-klima wkoll qed teffettwa r reġuni li sissa baqgħu kalmi, bħal pereżempju l-Artiku. Imma fejn hemm bżonn l-Unjoni Ewropea għandha tiżviluppa iżjed biex f'dak biex hemm bżonn illi tinvesti iżjed biex iżżomm l-Artiku b'mod kalm kif kien sissa. Grazzi. Grazzi ħafna l-Onorevoli Zofko għal minuta. Onorevoli President, eh, Sinjura Rappresentanta Olja, jena nilqa l-implementazzjoni tar-rapport dwar il-Strategija Globali tal-Unjoni Ewropea dan jisħaq fuq il-koerenza u fuq il-kisbiet li kellna f'dawn l-aħħar snin. Barra minn hekk dan ir-rapport jitpinġilna stampa tal-affarijiet li qed irridu ninvestu fihom. Fid-dawl tal-bidliet li kien hemm riċentement, l-Unjoni Ewropea għandha bżonn implementazzjoni ambizzjuża ta' din l-istrateġija sabiex ehm, iżomm il-pass mal-isfidi li dejjem qegħdin jiżviluppaw. Dan ir-rapport jisħaq ukoll fuq l-aspett tal-ġustizzja. Dan l-aspett ħajajna eh, noħolqu approċċ iżjed ibbilanċat u eh, inħarsu u ukoll anke lejn il-multilateralizmu, lateralizmu. Irridu niffukaw fuq il-kooperazzjoni mar reġuni ġirien tagħna, speċjalment il-Balkani tal-Vant fejn il-paċi u s-sigurtà M'għandniex noħduhom bħala ovvi hemm bżonn iżjed eh, interazzjoni ma' dawn il-pajjiżi u nħaffu wkoll il-proċess ta' sħubija għaliex dan huwa importanti kemm għal dan ir reġjun li semmejt kif ukoll l-Ewropa kollha kemm grazzi. Ħwala, grazzi mille. E adesso la parola all'onorevole Pizzula per un minuto e tre. Grazie ħafna l Pizzula għal minuta u nofs. Grazzi ħafna President, Sinjura Rappreżentanta Olja. Saru ħafna affarijiet imma l-ikbar kisba ta' dawn l-aħħar tliet snin hija il-teġġiġ ta' difiża Ewropea. Nixtieq nibdalek billi ningrazzjak tal-ħidma importanti li għamilt. Iva f'dawn l-aħħar snin ksibna iżjed milli għamilna f'dawn l-aħħar 20 ta' snin rajna illi brida politika kapaċi naslu l-bota għamilna ħafna passi tajbin sabiex id-difiża Ewropea tsir iżjed effiċjenzi. Imma miżajna r-risorsi tagħna, eh, proteġejna ħjar iċ-ċittadini Ewropej u fl-istess ħin saħaħna l-irwol Ewropew fuq il-palk globali. Il-ftehim nukleari tal-Iran huwa importantissimu u hemm bżonn illi nippreservawh. Jiena eh, nixtieq infaħħar il-rwol kruċjali illi kellha l-Unjoni Ewropea mm, rikwajt anka ftemijiet oħra u biex nagħlaq fejn jidħol ir-rwol Ewropew eh, tal-Unjoni Ewropea madwar id-dinja irridu nifukaw iżjed fuq l-ordni multilaterali, irridu insaħħu l-isforzi tagħna għal futur biex inżommu il-xejra pożittiva illi bdejna. Irridu naraw ukoll li jkun hemm ir-riżorsi xierqa allokati lew l-Unjoni Ewropea trid tibqa' relevanti għaliex xija soft power b'saħħtu u kredibbli. Tagħti wkoll ħafna jnuna umanitarja u eh, għandha l-potenzjal illi trawam il-paċi flimkien mal-alleati tagħna. Għandha l-potenzjal illi toħloq kondizzjonijiet għal ħajja dinjituża għal ħafna popli madwar id-dinja. Grazzi ħafna l kelma issa lill-Onorevoli Jordanov għal minuta. Grazzi, Sur President. Sinjura Mogherini, il-Federazzjoni Russa għada teddida mhux biss għas sigurtà nazzjonali tal-Bulgarija imma għas sigurtà tal-Unjoni Ewropea kollha kemm hi. Il-territorju okkupat tal-Krimea qed isir lok ta' attakki u aggressjoni. Il-teddida ibrida Russa hija teddida kontra l għaqda Ewropea. Ir-reġjuni tal-frontieri tal-Ewropa huma importanti ħafna għas-sigurtà tal-Unjoni Ewropea rridu insaħħu l protezzjoni fuq il-frontieri tal-pajjiżi tal-Balkani tal-Punent. Nittama li l-Unjoni Ewropea taċċetta biss is-sħobija ta' pajjiżi li huma membri wkoll tan-NATO u dan huwa messaġġ importanti lis-Serbja. Il-politika ta' tkabbir Irid ikollha wkoll is-saħħa u l-iskop ta' trasformazzjoni. Jiena nittama illi l-istrateġija globali tisħaq iżjed fuq ir-rabta bejn l-isħobija tan-NATO tal-pajjiżi tal-Balkani tal-Punent u l-possibilità li huma jisibħu fl-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna. Mela, irċevejt erba tal-bit u bekk nil-qaħħom kollha u l-Onorevoli Ġo l ewel għal-minuta jkjoġba. Thank you, President. Uh, Onorevoli Gil, grazzi ħafna. Sinjura rappresentanta Olja jiena nilqa l-enfasi illi jagħmel dan it-tielet rapport dwar il-progress. L-enfasi li jagħmel fuq uh, iżjed Ewropea fejn jitlu kwistjonijiet barranin. Din hija xi ħaġa essenzjali għaliex se twassalna biex inkunu fuq livell indaqs ma' setat globali oħra. Però hemm ħafna sfidi qudiemna li inti semmejthom iva għandna bżonn iżjed kooperazzjoni fuq kwistjonijiet li għandhom xi qasma mas-sigurtà. Imma għandna wkoll biċċa xogħol jibsa qudiemna sabiex nipproteġu l-multilateralizmu. Irridu nirriformaw mm, il-sistema il, il, il sistema internazzjonali Anka fejn jidħol l-iżvilupp sostenibbli, l-iżvilupp sostenibbli jrid ikun parti kruċjali tal-istrateġija u għandu xaqsam ħafna ma' sigurtà. Barra minn hekk, f'termini tal-istrateġija globali, naħseb illi namlu tajjeb li l-Unjoni Ewropea tagħti ħajsa lil hinn mill-frontiera tagħha, mill-frontieri tagħha, speċjalment li ċina. Ċina hija teddida serja lil multilateralizmu u qed issir dejjem iżjed u iżjed aggressiva kemm fl-Afrika, anke fiż-żona tal-Paċifiku U issa anke speċjalment fid-daw tal-fatt li l-Istati Uniti qiegħda eh, terġa' lura mill-involviment tagħha fil-kooperazzjoni internazzjonali. Fl-istess ħin iridu ninvolvu anke iżjed pajjiżi bħal Ġappun, l-Awstralja u oħrajn illi huma pajjiżi li għandhom l-istess valuri tagħna. Kellem mistoqsija però ħanibatilek bil-miktub ukoll. Kollegi żommu mal-ħin Nkella ma jkollix il-ħin għal kaxja l-oħrajn, l-Orrevli Horwoods. Uh, we British Liberal Democrats now. Aħna il-reprezentanti tal-Renju Unit eh, specialment aħna tal-grupp tiegħi nemnu illi l-Unjoni Ewropea hija parti importanti mill-proġett ta' paċi. Imma rridu nippromovu mhux biss il-paċi Ewropea, imma rridu nippromovu ordni internazzjonali bażata fuq ir-regoli, ordni bażata fuq il-kooperazzjoni u l-fiduċja. U din l-ordni internazzjonali bażata fuq ir-regoli illum il-ġurnata hija taħt dida eżjed minn qatt qabel. Iva li xiċinet eh, saħħaħ il kapacitajt militari tagħha u eh, l-azzjonijiet ta' Russja wkoll mhumiex il-bot wisq minnha. Barra minn hekk hemm ukoll l-Istati Uniti li tal-aħħar qed ikollu mġiba verament mhux tas-soltu. Rajna il-pjantazzjoni li ħarġ Donald Trump viżavi l-Iran. Dana eh, Donald Trump fil-fatt taġġiexxa mod Trump fuq ftehim li kien hemm bejn l-Iran, l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti. Il-fatt illi Trump qiegħed jimmina dan il-ftehim mal-Iran sar ikollu effett fuq il-proliferazzjoni tal-armi nukleari. U għalhekk importanti l-Unjoni Ewropea tieħu rwol importanti sabiex tippromuovi d-dialogu u eh, tipproteġi l paċi u tit tipproteġi wkoll bisnina il-ftehim nukleari. Onorevoli Horwood għandek blue card min-naħa ta' membru parlamentari ieħor. Taċċettaħ? Grazzi ħafna, President. Jina għandi mistoqsija Sur Horwood. Inti lest illi tikkomprometti eh, l-istrutturi ta' deterrent illi eh, proftit il-NATO għal dawn l-axħar 70 sena. Mux bis fl Ewropea imma anke madwar id-dinja għalfejn inti lest illi timmina din ir-relazzjoni tant importanti li għandna mal pajzi transatlantiċi fl-Unjoni Ewropea ħadd ma poġġa dubju fuq eh, l-effikaċja u l-effiċenza tan-NATO. Aħna li qed ngħidu li rridu eh, tweġiba integrata għat-teddid illi għandna qudiemna. Għalhekk għandna bżonn eh, iżjed kooperazzjoni fid-difiża. Dak illi poġġa dubju fuq il-NATO fil-fatt huwa Donald Trump illi huwa eqreb lejn it-twemmin u l-politiki u r-retorika illi nisimgħu ġejja mill grupp tiegħek fil-fatt. Grazzi ħafna l-Onorevoli Lopez Aguilar. Grazie Presidente. Hi Rep Mogherini. Grazzi ħafna, President. Signora Mogherini, illum dan il-Parlament ivvota lil Ursula von der Leyen bħala President tal-Kommissjoni Ewropea. Dak ifisser li l-mandat tiegħek ser jispiċċa wara s-sajf. U inti Ser jħadlok postok eh, Giuseppe Borrell li huwa li kien Ministru ta' Affarijiet Barranin li għandu ħafna esperjenza. Jiena nixtieq eh, insellimlek u nirringrazzjak tal-dedikazzjoni tiegħek u tal-fatt illi inti eh, dejjem proteġejt l-istrateġija globali. L-Ispanjol najdu strateġija ma tistax tispjega, strateġija trid timplementa. U jekk hemm qasam illi fih l-Unjoni Ewropea trid timplementa strateġija globali ta' kwa l-Afrika. Dan għal raġunijiet ambjentali, ta' drittijiet tal-bniedem, raġunijiet demografiċi, kif ukoll dawk relatati mal-migrazzjoni. Għal dawn ir-raġunijiet kollha għandna bżonn illi l-Unjoni Ewropea taġixxi b'mod globali fejn tidħol l-Afrika. Kieku l-Unjoni Ewropea ma kienx teżisti, kien ikollna nivvintawha. U eh, irridu illi għall-Afrika l-Unjoni Ewropea eh, ikolla iżjed eh, tifsira akbar. Grazzi ħafna, l-Onorevoli Ward. Um, President, I... Sir President, jina nishtiq nitkellem ċaru tont il-nazjonalisti eh, ma kontri l-Unjoni Ewropea għalu ħafna ħmerijiet. Hemm il-membru parlamentari Weimars illi tkellem mod li jura juri l-injoranza tiegħu. Jiena kont iltqajt ma' uffiċjali eh, tar-Renju Unit fil-Kenja illi eh, informawni illi l-Unjoni Ewropea qiegħda tajn sabiex l-estremisti tal-Al-Shabab ma jidħlux fis-Somalja biex bekk nżommu mill milli jaslu fl-Ewropa. U jiena eh, naf li aħna inħarġu u inħalsu l-pagi tal-uffiċjali li jaħdmu fuq il-frontieri hemm ċertu nies li eh, għandhom orrur mill-Brexit għaliex eh, jasbu li dana jemmina il-sigurtà nazzjonali. Imbagħad hemm Hemm gruppi mir-Renju Unit illi għandhom esperjenza kbira li xħadmu madwar id-dinja flimkien ma' msieħba mill-Unjoni Ewropea u dan imbuttom sabiex jibdew kampanja sabiex ir-Renju Unit ma jitlaqx mill-Unjoni Ewropea fġieħ il-paċi madwar id-dinja u s-sigurtà madwar id-dinja. Jiena ta' dan infaħħarhom, grazzi. Parola għall-Onorevoli Wallace. Grazzi ħafna l-Onorevoli Wallace għal minuta. Grazzi President, għal dawn l-aħħar 18-il sena il-gvernijiet tal-Istati Uniti kienu raġun, il-kaġun ta' ħafna erda fostom fl-Afganistan, fl-Iraq, fis-Sirja, fil-Libja, fil-Palestina, fil-Yemen. M'hemmx skużi għall azzjonijiet tagħhom u sfortunatament l-Unjoni Ewropea baqgħet sik ta' wisq u qatt ma kkundannatom b'mod dirett bl-ebda mod ma tista' eh, tiddefendi dawn il-gwerer u issa qed naraw illi hemm ħafna attakki kontra l-Iran, hemm is-sanzjonijiet kontra l-Iran li huma forma ta' gwerra minnhom infushom fost eh, l-ar forum ta' gwerra l-lum il-ġurnata u l-Ewropa x'qed tagħmel dwar dan. Intom tridu illi l-Iżrael u l-Arabja Sawdija eh, jimbuttaw li l-Istati Uniti biex jibdew gwerra mal-Iran għaliex ma temmux is-sanzjonijiet u terġgħu tinkludu l-Iran fil-komunità globali. L-Iran ma jridx il-gwerra, l-Iran jrid il-paċi. Grazzi ħafna. Issa, nati l-kelma lil rappresentanta Olja lil Magarini biex twieġeb għal dak li intqal. First of all, thank Grazie ħafna President l-ewwel Nixtieq nirringrazzja lil dawk kollha illi għalu klim ta' apprezzament tal-istrateġija globali. Din l-istrateġija ġiet ppreżentata anke bil-kontribut tal-Parlament tliet snin ilu mal-parlament fil-mandat li għadda konna bdejna naħdmu fil-fatt anke fl-implementazzjoni tal-istrateġija globali. Nirringrazzja wkoll lil dawk illi saħqu fuq il-ħtieġa illi inkomplu nikkonsolidaw il-ħidma li bdejna u li nżommu konsistenti mad deċiżjonijiet illi ħadna. Ħanibda eh, bliżjed biċċa xogħol immedjata li għandna qudiemna. Jekk tridu tibqgħu konsistenti fuq il-ħtieġa illi Eh, l-Unjoni Ewropea tkun attur eh, b'saħħtu u kredibbli, li rridu nagħmlu huwa illi nimiraw il-flus tagħna Eh, lejn il-prioritajiet e kif semmew xi minnkom. Waħda mill-ewwel responsabilitajiet li jkollu dan il-Parlament se jkun l-MFF fil-qafas finanzjarju plurianwali. Biex nagħtikom ftit numri, il-proposta li għamilna l-MFF li jmiss minnaħa tal-Kummissjoni hija li inżidu il-fondi għall-azzjoni esterna tal-Unjoni Ewropea b'daqs 30% bi wieħed ieħor. U naħseb il dan huwa meħtieġ għaliex għaddejjin minn żmien ta' ħafna nċertezza madwar id-dinja. L-imsieħba tagħna ħarsu lejna biex fina jsibu ehm, attur kredibbli li wieħed iserraħ fuqu eh, li wieħed eh, attur li dejjem jisħaq fuq id-demokrazija u l-istat ta' dritt u attur li għandu anka ir-riżorsi meħtieġa biex isostni x-xogħol li jixtieq jagħmel madwar id-dinja. U nittama' illi tkomplu taħdmu f'din id-direzzjoni fix-xhur li ġejjin. Il-proposta li ressaqna b'mod partikolari tirrappreżenta żieda ta' 23% eh, fil-fondi għall-Afrika. Dan importanti ħafna. Ix-xogħol tagħna rigward l-Afrika żdied ħafna mhux biss f'dak li għajnuna umanitarja, manka sħobija politika u xogħol eh, li rigward l-paċi u s-sigurtà dan irid jibqa' kruċjali anke fil-futur. 25% ta' dawn il-fondi huma dedikati għal ehm, tibdil fil-klima. Dik hija l-proposta tagħna u nittama illi din il-proposta tkunu tistgħu tappoġġawha u eh, dejjem iżommuha parti mill-diskussjonijiet tagħkom meta tiġu biex tiddiskuti l-MFF. Mhux ħanitkellem fuq is-sitwazzjoni tal-Iran għaliex eh, il-lejla zjattart ħan nitkellmu speċifikament fuq l-Iran jekk tixtiequ tibqgħu hekk magħna fit-tajt Però ippermettu li ngħid illi għalina l huwa importanti ħafna li nsibu mod kif insalvaw il-ftehim li għanna mal-Iran u nevitaw kwalunkwe tip ta' eskalazzjoni eh, tal-konflitt, anzi niprofaw naqsu l-konflitt. Dan eh, hija xi ħaġa li l-Unjoni Ewropea tħassibha ħafna għaliex tirrigward tas-sigurtà. Dwar l-azzjoni fil-klima u l-azzjoni diplomatika, Eh, xtaqt ngħid illi eh, waħda mill-priorità tal-ħidma tagħna kienet il-kwistjoni ta' ċibersigurtà. sigurtà m'għandix taqsam biss mal-aspett militari, tinkludi affarijiet oħra. U fil-fatt fl-istrateġija hemm msemmin ċertu azzjonijiet jkunu eh, rakkomandati dawn l-azzjonijiet illi naħseb illi fil-futur jistgħu jkunu ta' suċċess. Xtaqt insemmi wkoll ftit punti oħra. Kienaw xieħut minnkom illi semmew ħtiġa li jkollna eh, strateġija ta' tkabbir kredibbli. Jiena personalment nemmen u l-Komissjoni temmen illi li eh, li nużaw il-kelma tkabbir b'mod kredibbli u daqsxejn diffiċli anka l-kelma tkabbir minna nfusa hija daqsxejn diffiċli vizavi il-Balkani tal-Punent nipreferi nifukaw fuq ir-rikonċiljazzjoni u l-għaqda fil-kontinent tagħna, anke f'dak ir-reġjun stess fil-Balkani tal-Punent hemm kwistjoni ta' rikonċiljazzjoni. Naħseb li hemm ta' min eh, niftħu dialogu mal-Albanija u mal-Maċedonja ta' fuq u nittama li din id-deċiżjoni l-Kunsill joħodha kemm jista' jkun malajr. Dan jkun investiment fil-istabilta u fil-prosperità tagħna lkoll. Barra minn hekk, naħseb illi għatem lokal titjib fil-ħidma dwar l-immigrazzjoni. Dana is-suġġett jiena iddiskutejtu magħkom matul il-mandat li għadda. Ħafna drabi kienu xi ħadd minnkom illi semmew l-Operazzjoni Sofija u l-fatt li din bdiet taħdem, bdiet taħdem sew. Fil-politika tagħna dwar l migrazzjoni rigward dik il-politika għamilna ħafna xogħol meta jiena bdejt il-mandat tiegħi ħames snin ilu, il-politika tal-migrazzjoni kienet konna nqisuha bħala xi ħaġa eh, esterna. Ma kienx parti kruċjali. Imma issa illum il-ġurnata għandna 26 il-ftejm ta' ritorn konkluż għandna eh, kooperazzjoni tajba wkoll ma' entitajiet oħra bħal eh, l-IMO u l-UNHCR. U barra minn hekk qed naħdmu wkoll mal-imsieħba tagħna anke fuq il-lat estern tal-migrazzjoni. L-unika ħaġa li jiddispjaċini hija illi l-operazzjoni Sofija illi bdiet tajjeb ħafna għaliex bdiet bdew jaqbdu traffikanti jikkonfiskaw l-bastimenti u salvaw ħafna ħajjiet fuq il-baħar u anke bdew jimplementaw eh, l-embargo fuq l-armi. Jiena jiddispjaċini biss illi il-Konsil eh, naħħa il-rizorsi navali li kellha din l-operazzjoni. Naħseb illi dan E, inaqqas ħafna mill-kredibilità tal-operazzjoni. Nittamaw illi fil ġimgħatu u fix-xhur li ġejjin jirnexxielna nerġgħu nsaħħu l-preżenza tagħna fuq l-ibħra fejn hemm bżonn illi nsalvaw il-ħajjiet. Dana huwa importanti mhux biss għaliex jaffettwa relazzjoni tagħna mal-Afrika ma bekk jirnexxielna wkoll niġġieldu kontra in-networks ta' traffikar tal-bnedmin fil-Mediterranu mhux biss. Kien hemm ukoll xi ħadd minnkom illi qalu li huma mħazbin bir-riskju illi il-politika barranija u ta' sigurtà Ewropea issir waħda blaqta iżjed militari. Ħankun ċara. Il-metodu li tuża l-Unjoni Ewropea fejn tidħol is-sigurtà qatt huwa metodu aggressiv. Kif qalu xi ħadd minn l-Unjoni Ewropea huwa l-iżjed proġett ta' paċi li kiseb suċċess fl-istorja moderna. Irnexxinna nelbu l-konflitti u l-kriżijiet tagħna u għabbażi ta' dik l-esperjenza qed nippruvaw issa najnu l-imsieħba tagħna u nakkumpanjawhom fit-tfittxija tagħhom għal iżjed paċi u iżjed rispett lejn id-drittijiet tal-bniedem. Jiena eh, rajt x'jagħmlu l-uffiċjali tagħna tas sigurtà li huma parti minn operazzjonijiet militari u ma jajnu biex eh, aħna napoġġaw l-istituzzjonijiet demokratiċi fil-pajjiżi msieħba tagħna u jappoġġaw ukoll il-missjonijiet tal-żamma tal-paċi tan-Nazzjonijiet Uniti jippruvaw ukoll jistabbilixxu istituzzjonijiet b'saħħithom anke dawk li għandhom x'aqsmu mad-difiża. Il-ġimgħa l-oħra fil-fatt żort ċertu missjonijiet li hemm fil-Mali, fil-Niġer, fil-Repubblika Afrikana Ċentrali. Kieku ma kienx għal dawn in-nies, nisa u rġiel bl-uniformi kieku is-sitwazzjoni tas-sigurtà fil-prattika tkun ħafna qar. Aħna li nagħmlu huwa li eh, ma nfittxux li noqtlu, ma nfittxux li nieħdu rwol aggressiv Kien hawn min semma li aħna għandna eh, niżviluppaw rwol ehm, autonomu. Fil-fatt iva aħna kirridu nkunu, rridu nkunu autonomi, rridu konna rwol ta' eh, forza li taħdem favur iż-żamma tal-paċi. Għaddejn minn żmien eh, minn żminijiet diffiċli, xejn manna biċċa xogħol faċli u matul il-ħames li ġejjin mm, ma naħsibx li ħajkolkom biċċa xogħol faċli, però jiena norbot fuqkom sabiex eh, l-istituzzjonijiet jaħdmu sew flimkien u nagħmlu l-aħjar użu mill politiki li għandna. Grazzi ħafna diskussjoni jem. magħluqa. Mela, skont l-agenda issa għandna d-dikjerazzjoni tal-Viċi President tal u r-rappreżentanta tal-Unjoni Ewropea għal affarijiet barranin u għall politika ta' sigurezza fuq is-sitwazzjoni fil-Venezuela. Bek senati l-kelma l-rappresentanta Olja, l frederika Mogherini. Swela. Grazzi, il-poplu tal-Venezuela iffaċċa għadu jiffaċċja sitwazzjoni drammatiċi. Il-sitwazzjoni umanitarja e, qed tigrava 7 miljun Venezwelan fil-pajjiż għandhom bżonn assistenza 3.7 miljun persuni għandhom e, e, nuqqas ta' ikel u dan huwa skont l-FAO ukoll. Eh, diġà telqu ħafna nies mill-Venezuela fl-aħħar snin u l-projezzjoni futuri qed jgħidu li dan numru ser jikber. L-impatt tal-kriżi huwa wieħed kbir ħafna, inkluż fuq l-istabilità tar-reġjun, fuq il-front politiku, il-gvern eh, arresta ħafna nies, ħafna membri tal-Assembleja Nazzjonali u neħħa l-immunità eh, parlamentari Costa Arrivalo tieħed il-ħabs mill-sigurtajiet mill-forzi tas sigurtà u d-dinja xi ħaġa xokkanti. Hemm bżonn ta' investigazzjoni indipendenti sabiex dawk li huma responsabbli jitresqu bil-ġustizzja skont rapport mill- eh, Michel Bachelen, il-Kummissarju Drittijiet Umani tan-Nazzjonijiet Magħquda, qal illi ksurijiet ta' drittijiet umani fil-Venezuela huma frekwenti huma serji aħna nappoġġaw bisħieħ ir-riżultati ta' dan rapport u b'mod partikolari rakkomandazzjonijiet. Illum jiena ħriġ stqarrija fis sebit 28 stat membru għamil ta' ċara li aħna lesti eh, nassistu il-Kummissarju eh, għali ta' Nazzjonet Magħquda Drittijiet Umani u sabiex nassiguraw li drittijiet tal venezwelani jiġu protetti. Fid-daw ta' rapport aħna wkoll irridu nibdew naħdmu sabiex ikun hemm miżuri mirati għal dawk il-membri ta' tal-forzi ta, sigur li huma involuti f'tortura u affarijiet simili. Din hija emerġenza fl-aħħar ġimgħat is-sitwazzjoni nbidlet mill-lat diplomatiku reġo bdew il-diskussjonijiet parpatos su ġimgħa l-oħra u l medjazzjoni għaddejja hekk kif qed nitkellmu. Aħna qegħdin it-triq għad-demokrazija mimli ostakli, però għall-ewwel darba, anzi fil- den dan jista' jkun l-ewwel pass għal tranzizzjoni paċifika u demokratika sabiex ikun hemm elezzjonijiet presidenzjali ħilsa u kredibbli jiena kburija bir-rwol prinċipali l-Unjoni Ewropea kellha eh, sabiex eh, tagħti opportunità lid-diplomazija. Jidher li s-sitwazzjoni hija ta' riskju mhux biss għal Venezuela iżda wkoll għal reġjun Ewropea tad-dinja aħna sistejna illi ma jkun hemm l-ebda soluzzjoni militari għall kriżi illi kwalunkwe riżultat kellu jkun kemm paċifiku kif ukoll demokratiku. U għalhekk aħna waqqafna il-grupp ta' kontatt internazzjonali bil-parteċipazzjoni ta' erba pajjiżi tal-Latin Amerika u l-ġimgħa l-oħra il-ħames pajjiż talab li ngħaqad Irrid ikun hemm medjazzjoni fil-taħdidiet. Aħna konna nafu illi eh, medjazzjoni komplikata bħal din ma tistax issir permezz ta' grupp. Aħna nafu illi l il kundizzjonijiet għall bidu Eh, tal-medjazzjoni ma kinux preżenti. Għalhekk il-grupp eh, ma kienx maħluq sabiex ikun hemm medjazzjoni, konna ċari anki hawnhekk, però dan inħoloq sabiex ikun hemm il-kondizzjonijiet sabiex ikun hemm medjazzjoni kredibbli fil-qafas l-xieraq. U dan f'mument meta s sitwazzjoni eh, deteriorat. Il-Ministri għal affarijiet barranin tal-ħames pajjiżi tal-Latin Amerika però anki t-timijiet tagħna li kienu qed jaħdmu fuq dan lejlu nar b'dedikazzjoni kbira aħna rridna noħolqu spazju sabiex ikun hemm soluzzjoni paċifika u demokratika għall kriżi f'dawn ix-xhur il-grupp ta' kuntatt ġi rikonoxxut ir-rwol tiegħu mill-partijiet kollha fil-pajjiż, fir-reġjun kif ukoll fil-arena internazzjonali. Jiena personalment tkellimt mal-interlokuturi internazzjonali kollha l-Istati Uniti, ir-Russja, ċ-Ċina, il-Vatikan, il-Kuba, il- fost l-oħrajn. Aħna tqajna mal-atturi tal-Venezuela kollha fil-żjarat f'Caracas. Aħna tkellimna wkoll mal ma Juan Guaido, ma Nicolas Maduro fost l-oħrajn, però tkellimna wkoll ma' soċjetà ċivili u il-Knisja Kattolika. Aħna rridna spazju għal soluzzjoni politika. Ma rridux nodu biżguri dan l-ispazju se jintuża sabiex ikun hemm soluzzjoni politika, però l-inqas aħna waqafna il-violenza il militari milli tikber u tajna opportunità li soluzzjoni politika. Aħna lek aħna um, bilna fil-Kosta Rika ftit ta' ilu sabiex nibqgħu għaddejn bil-ħidma tagħna iżda wkoll inkomplu nidjalogaw ma' atturi internazzjonali relevanti. Il-proċess li beda issa huwa wieħed fraġli ħafna, però għal dan aħna rridu nagħmlu dak kollu nistgħu, rridu nappoġġjaw il-diskussjonijiet f'Barbados il tranzizzjoni paċifika u demokratika trid tiġi minn ġewwa l-Venezwela ma tistax tiġi imposta minn barra, però nistgħu u għandna niffaċilitaw dan il-proċess bil-mezzi kollha li għandna hekk kif għamilna f'dawn ix-xhur li għaddew. Irridu nkunu ċari bla dubju. Il-pajjiż għandu bżonn ta' elezzjonijiet presidenzjali ġodda bi proċess elettorali ħieles u ġust. B'sitwazzjoni daqsal kandidati il-Venezuela wkoll trid rikonoxi u tirrispetta l-prerogattivi tal-Assemblea Nazzjonali u trid tirrikonoxxi l-immunità tal-membri kollha tagħha xi elementi essenzjali għal proċess kredibbli ħarġu ċari ħafna mid-diskussjonijiet tagħna mill-ħidma tagħna f'dawn ix L-ewwel net. Istituzzjonijiet kruċjali bħal Orti Suprema ta' ġustizzja eh, għandhom jaħdmu għas-ċittadini sitwa kollha tal- tal-Venezuela jrid ikun hemm kompożizzjoni ġusta u e, ċara. Il-kandidati kollha għandhom ikollhom l-istess drittijiet fil-elezzjonijiet mingħajr l-ebda restrizzjonijiet arbitrarji. Tielet, ir-reġistru tal-votanti jrid jiġi e, aġġornat anki dawk li jinsabu barra mill-pajjiż u dawk żgħażagħ Irrid ikun hemm monitoraġġ tal-proċess elettorali kollha mhux biss fil-ġranet elettorali. L-Unjoni Ewropea u l-Grupp ta' Kuntatt Internazzjonali lesti li jgħinu bil-proċess ta' elezzjonijiet jekk il-partijiet jittalbu għal poċtana jekk naslu għal dal-istadju dan huwa wieħed mill-iktar mumenti delegati fit triq li tista' twassal għal soluzzjoni paċifika u demokratika dan huwa l-mument li nagħmlu da kolonistew sabiex insaħħu dan il-proċess faċli u najnu sabiex l-aspirazzjonijiet tal-Venezuela jisiru realtà. Irridu nżommu pressjoni però. Ir-reġim Venezwelan irid jifhem li l-istatus quo mhux għażla, mhux sostenibbli la għal pajjiż, la ċittadini, la reġun u lanqas għad-dinja. Illum bil-istqarijiet tagħna fi semmi 28 stat membru aħna għadna moċar li jekk ma jkunx hemm riżultati konkreti mill-negozjati attwali, l-Unjoni Ewropea se żżid il-miżuri mirati fl-istess ħin għamilnija ċara mill-ġdid illi dawn il-miżuri jistgħu jitraġew lura jekk isir progress sostanzjali sabiex ikun hemm miġġid demokrazija stat dritt u drittijiet ehm, umani fil-Venezuela. Fl-istess ħin aħna ser inkomplu naħdmu flimkien mal-grupp ta' kuntatt flimkien ukoll ma' nisret ma' sabiex ikun hemm aċċess ħieħ għall-assistenza umanitarja mingħajr ebda restrizzjonijiet anki NGOs lokali. Aħna nilqgħu l progress li sar f'din direzzjoni li aħna eh, għamilna sforz għalih u dan kollu huwa koordinat minn nazzjonijiet Magħqudi. Aħna sa mill-bidu tal-kriżi bħala Unjoni Ewropea konna uh, wieħed mill-ikbar donaturi li nies tal-Venezuela mhux biss fil-pajjiż anki fil-pajjiżi ġirien. Aħna qed inkomplu nassistu l-inizjattivi uh, internazzjonali anke b'mod finanzjarju dan mhux se jinbidel hekk kif aħna nkomplu naħdmu irridu nibqew attivi fil-appoġġ umanitarju, però li l-in mill lajn umanitarja aħna wkoll responsabbli sabiex il-ħidma tasal għal soluzzjoni paċifika u demokratika. Grazzi. Grazzi ħafna issa wasal iż-żmien għall-interventi mill-gruppi politiċi l-ewwel net l-Onorevoli Paolo Rankel għal għal PPE għal minuta u nofs. Jekk Grazie, <coughs> Presidente, Signora Alta Representant. Eu considero fundamental que no primeiro momento desta legislatura, na abertura. Grazzi ħafna jena naħseb li fundamentali illi. Fil-bidu ta' dan il-mandat, hekk kif il-Parlamentu daħibda l-ħidma tiegħu, naddottaw pożizzjoni ċara minn issa pożizzjoni dwar is-sitwazzjoni umanitarja fil-Venezwela. Iridu nuru minn issa illi l-Unjoni Ewropea tikkundanna l-ksur sistematiku ta' drittijiet tal-bniedem fil-Venezwela li hemmhekk hemm każijiet ta' tortura, ta' til, ħafna każijiet ta' persekuzzjoni lil dawk illi huma kontra l gvern tal-pajjiż. U hemm ukoll ħafna attakki fuq il-membri parlamentari tal-Oppożizzjoni fuq l-immunità tagħhom. Fl-istess ħin, irridu nirrikonoxxu li l-Parlament Nazzjonali u lil Juan Guaido bħala il-rappreżentanti leġittimi tal-poplu Venezolan. Madankollu, importanti ħafna wkoll illi illi l-awtoritajiet sabiex jagħtu iżjed ikel u mediċini lin-nies sabiex dawn jippermettu illi l-fruntieri jinfetħu ħalli tkun tista' tasal lajnuna għajnuna minn pajjiżi oħrajn. Ejja eh, ma ninsewx ukoll eh, x'inhi hija sitwazzjoni fil-pajjiżi ġirien tal-Venezuela, anke fi Spanja qegħdin jaslu ħafna migranti eh, mill-Venezuela. Para minn hekk irridu wkoll nikkundannaw il-fatt li r-Russja qiegħda tindaħal f'dan il-konflitt. irridu ngħidu li aħna nappoġġaw il-proċess ta' paċi bil-medjazzjoni tan norveġja u aħna nappoġġaw elezzjonijiet trasparenti u demokratiċi. Grazzi. Mille adesso nome del grupp. Grazzi ħafna sa fisem il-grupp tal-Alleanza Progressista Soċjalisti u Demokratiċi l-Onorevoli Havla Lopez. Għal-minut. Muchas gracias, President. Grazzi ħafna, President. Grazzi ħafna li rappresentanta Olja. Aħna naqblu mal-analiżi li għadha kif għamlet ir-rappreżentanta għolja fuq il-Venezuela, però aħna naħsbu illi huwa xira issa li ħanibdew mandat ġdid illi nerġgħu nisqof fuq il-fatt li aħna solidari mal-Venezuela l-unika soluzzjoni possibbli hija soluzzjoni paċifika, politika u soluzzjoni ta' negozjati. Negozjati li joffru opportunitajiet indaqs lill-atturi kollha eh, u negozjati li jkunu monitorati minn eh, entitajiet barranin. Hemm stennijiet pożittivi bħalissa issa li bdew it-taħdidiet fil-Barbados anke bil-medjazzjoni tan-Norveġa. U għalhekk dan huwa l-moment xira koll biex nitfawdaw fuq dak li qed jiġi fil-Venezwela. il venezuelani batew ħafna, qegħdin ibatu ħafna. U dan għalitu anka Michel Bachelet fi sem l-Unjoni il-Nazzjonijiet Uniti. Kien hemm każijiet ta' tortura, ta' ksur ta' drittijiet tal-bniedem, ħafna każijiet illi jibqgħu qatt ma jiġu ikkastigati u hemm ukoll ħafna u ħafna nies li għandhom bżonn għajnuna umanitarja. U għal dawn in-nies kollha aħna llum nixtiequ nifukaw fuq l-unika soluzzjoni possibbli. Iġifieri li negozjaw. Nixtiequ illi din is-soluzzjoni politika eh, Nixtiequ ngħidu wkoll li din soluzzjoni politika hija possibbli anke grazzi għall ħidma tal-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna għassa fisem il-grupp tal-Renew Europe l il-kelma lill vice President Ċalansova. Grazie, Presidente, signora. ħafna, Sur President, Signora Rappresentanta Olja. Għada, huwa jum il-ġustizzja penali internazzjonali u dan il-Parlament jixtieq jibgħat messaġġ ċar. Aħna mhux se nittolleraw illi fil-Venezuela jinkisru id-drittijiet tal-bniedem. Wasal il-waqt illi l-Unjoni Ewropea tieħu pożizzjoni iżjed soda quddiem id-dattatorjat tal-Venezuela u twessa wkoll is-sanzjonijiet għandha tikkonsidra wkoll tagħmel sanzjonijiet fuq il-kumpanija statali tal-żejt. Matul qed jgħid li huwa lest li jinnegozja. Imma jiena nsaqsi kif jista' jkun illi bniedem minn banda waħda irid jinnegozja u mill-banda l-oħra joqtol jittortura u jitfal ħabs dawk il-persuni li opponuh. Kif jista' jkun li inti tgħid illi tixtieq tiddjaloga u fl-istess ħin Eh, tagħmel persekuzzjoni kontra dawk li jixtiequ jidjalogaw miegħek. Ara ma taħsbux, Maduro għadu qed juża tattika tiegħu ta' dejjem ta' soltu qed jipprova jirbaħ il-ħin billi juża dawn il-metodi brutali. Irridu nagħmlu ta' kollu n-nistaw sabiex Maduro fl-aħħar jieħu impenn serju favori dialogu biex bekk naraw li kunem hemm soluzzjoni paċifika għal din il-kriżi. Grazzi. Dimas gracias, grazie mille. E adesso